stċtaqt nħabrilkom illi rċevejt talba mill-grupp tal-SND sabiex naftu l-Giuseppe Ferrandino sabiex jew postu Bulman bħala membru tal kumitat Ekon. Għaw min joġġezzjona jidher li le, grazzi, approvat.